kuntenti jekk ikollhom jibutaw tard. U għalhekk kollegi naħseb li ħajkun nqodu attenti ħafna l-ħin dal-għodu, jina se nkun toleranti iżda se noqgħod attent ukoll għal-ħinijiet li għandna. Mela l-ewwel punt fuq l-aġenda. Għanna rapport ta' Carlos Jose Iturga Sangulo. dwar l-applikazzjoni ta' direttiva dwar li maġġar tal-iskart. minuti. Grazie, signor President. Grazie, Afna, President. L-ewwel qabel kollox jiena nar-rapport nirringrazzja l-segretarjat eh, kumitat ta' petizzjonijiet, eh, speċjalment Karajn Lafer u dawk u nibħal Elena Merlin, Kose Bellini li li flimkien miħaj eh, permettu li jissir dar rapport Fil-fuq minn sena li l-Kumitat ta' Petizzjonijiet iddeċidi li jiprepara rapport fuq kif kien qed jiġi maniġġat l-iskart fl-Unjoni Ewropea. Dan id-deċiżjoni meħuda eh, rajna li ħafna petizzjonijiet kienu qed jikkundannaw l-maniġġar ħażin tal-iskart mill-awtoritajiet u ċerta mizbla u kienu għati erdu ċerta spazju naturali u affarijiet u raġunijiet oħra. Il-Kumitat ta' petizzjonijiet wara li s-sema daw il-petizzjonijiet batet eh, min jinvestiga fuq il-post realtajiet ta' dawk il-petizzjonijiet li kienu eh, indikaw u dan wassal biex aħna nippreparu nippreparaw dar rapport li dan huwa suġġett li aħna rridu nagħtuh l-attenzjoni tiegħu. Għandna noqogħdu attenti speċjalment l-applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni li teżisti min-naħa tal-Istati membri. Għax kifat fil-bidu il-maġġoranza taċ ċittadini Ewropej pretendu li l-awtoritajiet pubbliċi jgħatu servizz pubbliku li huwa effiċenti u effikaċi dak li huwa saħħa, edukazzjoni, trasport u sigurtà. Madana kollu u waħda mill-kwistjonijiet li twasal ħafna petizzjonijiet u nuqqas ta' kapaċità minnaħa tal-awtoritajiet pubbliku pubbliċi ta' ħafna pajjiżi li forma eh, li jissodisfa l-ċittadini jkunu jimmanġaw ir diskart L-Unjoni Ewropea adottat ħafna miżuri leġislattivi li għandhom jiġu applikati fl-istati membri kollha biex jagħtu garanzija li jkun hemm eh, l-qafas ġuridiku adekwat biex wieħed eh, jimmaniġġa l-konsekwenzi tal-ħajja li ngħixu ġifieri ħafna eh, skart mill-dar, mill-postijiet tax-xogħol, mill-sptarijiet, mill-industri u minn postijiet oħra. U hija ħaġa ċara għal kulħadd li jekk wieħed ma jimmaneġġjax daw l affarijiet sura ta' nies eh, ħajkollu konsekwenzi negattivi mhux biss għas-saħħa u għall-benessri ta' ċittadini ma kif ukoll għal kemm għal kemm jista' jkun viabli l-pjaneta u l-ambjent. Meta wieħed jara l-petizzjonijiet eh, li rċevejna hemm ħafna li huma mħassbin dwar l-maneġġar tal-iskart qed issir problema politiku u soċjali u ċittadini jippretendu li l-Unjoni Ewropea jsolvu din il-problema. L-analiżi tal-politika ta' maneġġar tal-iskart li juri li hemm differenzi kbar u hemm ukoll ħafna nuqqasijiet minn fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Fjannata 2011 kienu ħafna dawk li eh, il-talbiet 177 kas fej kienem nuqqasijiet u kienem 629 eh, mizbla illegali. Fil-rapport dwar il-reċiklar tal-iskart, il-Kommissjoni turi li qed tagħmel dak kollu li hu possibbli biex tiffaċċa din il-problemi tal-manager tal-iskat u wkoll jagħmel proposti fi żmien medju. Il-numru kbar, il-numru kbir ta' infrazzjonijiet li għamilna referenza li għom e, e, edin saru biex wieħed e, ikun jista' jagħmel ċaħda dwarhom u għalek għandu nsibu manjera biex napplikaw il-liġi relatat mal-mimmaneġġar tal iskar temma f'livell iżjetoli huma direttivi tal-Unjoni Ewropea li jirregolaw il-valutazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent għal-ċittadin. Grazzi ħafna, President. Herzlichen Dank, Herr Berichterstatter. Georgieva. Grazie ħafna nisimaw il-Kommissarju Gorgieva da 3 minuti. Grazie ħafna President. Onorevoli membri tal-Parlament, jiena fissem il-Kommissjoni nixtieq nirringrazzja l sur Itur Gajs għal rapport tajjeb ħafna fuq l-applikazzjoni ta' direttiva AFAS tal-iskarta adottata fl-2008. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-membri tal-Komitat tal-Femit tagħhom il-kontribuzzjonijiet għal dan id-dibattitu tant importanti. Il-Kommissjoni tilqa dan ir-rapport il li jippreżenta fatti importanti brabta mal-implementazzjoni tal-leġislazzjoni għall iskarta kienet kif aħna sħaqna kemm il-darba implementazzjoni bisħieħ ta' din il-leġislazzjoni dwar l-iskart hija essenzjali biex bekk ikonna ambjent bla periklu kif ukoll ikonna bażi ta' riżorsi għall-industri Ewropej. Iżda, qoddimna għandna wkoll distakk enormi ta' implementazzjoni u naraw ukoll lakuni kbar fost l-istati membri fejn tidħol il-prestazzjoni tal xol fuq l-iskart bekk mhux biss għandna teddida għas-saħħa u l-ambjent, iżda għandna teddida wkoll l-ekonomija kif ukoll l-industrija tar riċiklaġġ tal-iskart ukoll qegħdin ibatu minħabba dan nuqqas ta' implementazzjoni. L-ewwel net qegħdin nitilfu l-opportunitajiet minħabba nuqqas ta' implementazzjoni u qegħdin nitilfu l-opportunitajiet u qegħdin nitilfu 72 biljun euro kull sena. Mbagħad jekk il-materjal jintrema il-lum jiġi trattat kif suppost, allura nevitaw bejn nevitaw inqat bejn 146 u 244 miljon tunnellata ta' missjonijiet u għanna u koll eh, korrespondenza ta' bdejn 19 u 31 fil-mija tal-tnaqis ta' fil-miri tal-emissjonijiet. Umbat, implementazzjoni bisħiet ta' din leġislazzjoni tista' toħloq ukoll aktar minn 400.000 impik li tant għanna bżonnom fil-klima ekonomika twali. Dawn huma ċifri importanti ħafna u għalhekk il-Kummissjoni taqbel mal-konklużjoni tar-rapport tiegħek illi hemm bżonn li nagħmlu sforz biex tassew nimplementaw bisħi il-leġislazzjoni dwar l-iskart. Aħna wkoll eh, naqblu mat-talba tal-Parlament illi il-trasposizjoni ta' direttiva issir mingħajr dewmien u jkun hemm konformità sħiħa mal-elementi partikolari tagħha. Rrit ikun hemm ukoll pjanijiet ta' ġestjoni eh, biex bekk inkunu nistgħu nwettqu l-anijiet tagħna fejn jidħol l-iskart. Il-Kummissjoni se tkompli tagħmel monitoraġġ tal-konformità ma' leġislazzjoni tal-iskart se nkomplu natu gwida l istati membri dwar aspetti prattiċi tal-implementazzjoni u għandna l-intenzjoni wkoll nagħmlu mainstreaming tal-resorsi fil istati membri l-aktar problematiċi biex bekk nindirizzaw nuqqasijiet partikolari fih dan l-istess stati membri. Qegħdin ukoll nqisu l-possibilità li nsaħħu il-kompetenzi tal-aġenziji eh, ambjentali f'dan ir-rigward aħna se nindirizzaw sforzi biex bekk eh, nottu elementi illi ġew prezentati fil-rapport u bekk naraw illi ikonna aktar sforzi f'din il-ħidma tagħna. Grazzi. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. kommen nun im Grazzi ħafna, Kommissarju. Issa il-kellima fissem il-gruppi politiċi. Nibdew bil-kollega Jar mill-PPE. Tlet minuti. Kolleginnen und Kollegen, der Bericht. Grazie ħafna, President, kollegi. Dan ir-rapport qed jirreferi għad ħassib taċ ċittadini Ewropej għal nuqqas ta' ġestjoni tal-iskart l-Istati membri. Jiena nifraħ li rapporter għal rapport ta' kwalità għoli ħafna hemm problemi ta' ġestjoni tal-iskar f'ċertu reġjonijiet fl-Unjoni Ewropea, hemm nuqqas ta' miżuri adegwati biex ikun hemm ukoll eh, riċiklaġġ ta' skart. Jekk dan ma jseħħx ikollna mbagħad muntanji ta' skart. il-Kumitat għamel zjarat f'dawn il-postijiet minħabba teddida s-saħħa pubblika u rridu nittrattaw dan il, din il-kwistjoni mingħajr dewmien. L-Istati membri irridu jimplementaw u jagħmlu trospożizzjoni tal-leġislazzjoni f'dan il-qasam tal-iskart u l-ġestjoni tal-iskart u dan seħ iseħħ mingħajr minn żejjed. L-Istati membri għandhom ir responsabilta fl-aħħar mill-aħħar, il-Kummissjoni Ewropea wkoll għandha rwol trid tagħmel interventi ek minnu fih kif tara li reġuni jew stati għandhom pjanijiet dajfa jew inkella fejn hemm nuqqas ta' rieda sabiex huma iħejju pjanijiet għal ġestjoni tal-iskart jew sabiex iwettquhom. Ovvjament jeħtieġ ikun hemm pieni għal dawn in-nuqqasijiet. Il-konsumaturi wkoll għandhom rol importanti ħafna iċ-ċittadini għandhom jiġu inkoraġġati illi Eh, jisseparaw l-iskart tagħhom sabiex bekk ikonna proċess ta' riċiklaġġ adattat. Illum il-ġurnata l-aqwa skart huwa l-iskart illi ma jinħoloqx. Dan huwa tajjeb għal kulħadd u bekk aħna wkoll nifrankaw ħafna risorsi. U allura dak li neħtieġu qabel xejn huwa pjan ta' prevenzjoni u pjanar tal-iskart li jitfassa minn kull reġun. Jiena naqbel ma' kummissjoni m'għandux ikun hemm finanzjament minn Brussell jekk ir-reġuni ma jippreżentawx blueprint komprensiv. Umbagħad jekk l-awtoritajiet reġjonali mhumiex kapaċi illi jfasslu pjan tal-ġestjoni tal-iskart allura eh, l-istat membru f'dak il-każ irid jgħin. U jekk ikun hemm dewmien u din hija kritika tiegħi l-Kommissjoni, il-Kommissjoni f'dak il-każ trid tintervjeni biex tistara illi l-Istati membri jieħdu azzjoni malajr. L-Ewropa hija sabiħa iżda mhux meta tkollha mbagħad dawn il-muntanji ta' skart. Grazzi ħafna lis surjar il kliem li miss għal grupp tas soċjalisti l-kollega Merkis. Grazzi ħafna Kummissarju għal messaġġ pożittiv tiegħek. Jien nieħu pjaċir nara li inti taqbel maħna dwar il-bżonn illi jkollna politika tajba l-iskart. Dawn l-aħħar snin aħna irċevejna messaġġi minn ħafna ċittadini minn ħafna pajjiżi l-Italja, l-Bulgarija, Romanija biex nsemmi xi ftit dawn għandhom problemi kbar bl-iskart. Iżda mhux biss dawn lil pajjiżi, dan huwa din hija problema li rridu nittrattaw b'ċerta serjetà għaliex iċ-ċittadini e, iħossuhom li ma maqbudin maħba din il-problema. Iċ-ċittadini jeħtieġ li jkunu jafu x'qed jiġri u għalfejn l-awtoritajiet pubbliċi qegħdin jittrattaw din il-problema b'dan il-mod. Din hija opportunità wara kollox l-iskart irid jinbidel minn problema għal opportunità. Għaliex? Aħna fil-fatt eh, prezentajna talba speċifika iżda dina mhix l-ewwel darba li għamilna hekk. Ma rridux biss ngħidu li hemm son nagħmlu xi ħaġa, iżda rridu ngħaddu għall-azzjoni għandna regoli pożittivi fl-Unjoni Ewropea. U qegħdin ngħidu li ikollna pjan ta' ġestjoni, iżda dak li huwa importanti ħafna huwa l-attwazzjoni ta' dawn il-pjanijiet. U għalhekk il-kollegi diġà batu messaġġ ċar, jeħtieġ li nieħdu jridu rridu politika ta' tolleranza zero biex bekk nitfaw il-pressjoni fuq ir-reġuni, fuq il-pajjiżi biex bekk inġelluhom iwettqu fir-realtà dawn il-pjanijiet. Mbagħad assolutament irridu nitolbu lill istati membri li qegħdin jonsqu f'dan ir-rispett illi azzjoni. Irridu politika ta' toleranza zero, mbagħad irridu ntuhom lajnuna fejn jkun hemm bżonn meta l-istat ma jasalx waħdu biex e, jibni l-impjanti bżonn jużi għaliex fi żmien ta' kriżi huwa diffiċli biex wieħed forsi jsib ir-riżorsi meħtieġa Umbat, għanna bżon it-trasparenza. il ċittadini jitolbu din il-ħaġa għaliex inkella iħossu għom esklużi għal trasparenza fuq dak li għet jiseħ l skart fejn imur dan l-iskart u anki dwar legalità ta' dan il-moviment tal-iskart irridu nippruvaw imbidlu l-iskart minn problema l-opportunità għaliex neħtieġu eh, diversi miżuri u għalhekk irridu eh, insibu soluzzjoni kreattiva għal din il-problema għaliex fil-ġejjin il jkollna bżonn ta' soluzzjoni dewwiema. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss fuq il-lista fisem għall-alde Żewġ minuti is-Sinjur Alfano. Grazzi ħafna President nawgura lek ukoll għal dan din il-pożizzjoni ġdida tiegħek. Jiena kuntenta li llum qegħdin iddiskutu fil-plenarja riżoluzzjoni illi wkoll imbnit minn ħafna riżoluzzjoni oħra li aħna preżentajna f'dan il-Parlament. Din dawn il-petizzjonijiet juru it-ħassib taċ-ċittadini fejn jidħol il-ġestjoni tal-skarts għax dan jolqot l-ambjent, is-saħħa u anke l-ekonomiji għaliex ovvjament dawn jolqtu diversi territorji fil-Ewropa. Jiena naqbel mal-istruttura ta' risoluzzjoni iżda ma tantx sodisfatta bil-mod kif ċerti elementi ġew trattati speċjalment l-inċeneraturi jidher li grazzi għat-teknoloġija kull problema b'rabta mal-saħħa tal-ċittadini u l-ambjent huma problemi li issa elebnija. Is-sena l-oħra hawnhekk aħna smajna l-istess eh, idejat dwar l-impjanti nukleari iżda illum huwa diffiċli nsibu xi ħadd illi huwa lest illi jiddefendi l-enerġija nukleari u allura il-politika ma' ma tistax tħares il-bot dejjem irridu nistennew aktar studji li jistgħu juruna ċertu mart li ċittadini qegħdin ibatu minnhom minħabba persuni li jgħixu mm, eh, biswit dawn l-inċeneraturi. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar id-difiża tas-saħħa taċ-ċittadini. Hemm alternattivi u dawn joħolqu l-impigi irridu natwaw l-ispirtu tad direttiva tal-iskart, b'riċiklaġġ tal-iskart għabbażi ta' kunċett ta' riċiklaġġ u anki ta' tnaqis. U allura għanna u koll elementi u miżuri li jitlu fis wara li jisiru l-inċidenti. Jiena naħseb li l-Parlament għalhekk irid ikollu pożizzjonijiet li jħarsu iċ-ċittadini nittama li l-Kummissjoni tipproponi miżuri aktar stretti u pieni aktar severi għal dawk illi jkunu fiksur biex bekk ikonna eh, politika ta' toleranza zero fl-Istati membri kollha. Grazzi. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss fisem il-ħodor il-kollega Awken. Grazzi ħafna. Dan ir-rapport għandu wkoll eh, punt dajjef għaliex ħafna membri tal-kumitat tagħna huma kontra milli jikkritikaw il-grupp politika tagħhom jew l-istat membru tagħhom minkejja il-petizzjonijiet li nirċievu minn dawn il-pajjiżi u allura huma qegħdin niġibu l-iskuża illi din trid tiġi trattata fil-Kumitat tal-Ambjent. U allura meta jkollna dawn it-tipi ta' problemi irridu nieħdu pass lura mill-pożizzjoni politika. Iżda jina xorta waħda nirgressa l-rapporter għal kollaborazzjoni eccellenti li kellna. U fl-aħħar mill-aħħar ir-rapport huwa wieħed validu. Żewġ punti però xtaqt nisħaq dwarhom il-nuqqas ta' rispett għar-regoli id-dewmien fuq livell ta' reġuni jew kumitati fi tfassil ta' pjanijiet għal trattament tal-iskart in-nuqqas ta' involviment ta' ċittadini li huwa essenzjali ejja niftakru fl-Italja per eżempju, pal eżempju ċittadini kważi kważi e, jidru li huma edewwa meta jkun hemm problemi gravi fejn jidħol l-iskart. Hemm il-każijiet tal-Bulgarija u ta' Spanja żdaq l-Italja forsi huwa il-każ illi jista' jallimna l Aħna għandna kriżi li mhux biss hija waħda ekonomika u finanzjarja, iżda waħda wkoll ta' risorsi Aħna ma nistawx nippermettu il dawn ir-riżorsi prezzjużi jispiċċaw f'miżbla. Dawn irridu nittrattawhom, nirriċiklawhom biex bekk nagħmlu tajjeb għan nuqqas ta' riżorsi li aħna għandna. U allura bil-forsi rrid ikun hemm xi tip ta' investiment adekwat għal rkupru u l-użu mill-ġdid tar-risorsi dan huwa element essenzjali. Grazzi. Grazzi ħafna. Fisem tal-ICR issa għanna l-Onorevoli Gerling. Grazzi President, jiena nilqa dan ir-rapport fisem il-grupp tiegħi. Jiena involuta fil-ġestjoni tal-iskart minħabba li jiena parti mill kumitat tal-Ambjent. U għata sew interessanti, u kien interessanti ħafna li naqra dan il-rapport minn perspettiva differenti. Għaliex il-rapport jgħat e, jifoka fuq l-interessi li forsi jista' jkun hemm persuni li kellhom il-femiet tagħhom u ilhom dawn il-femiet u ħadmu bisħieħ Um, biex jaslu għal dak illi huma jixtiequ jiksbu. U allura naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar rapport bħal dan huwa tassew utli. Ovvjament dan huwa suġġett li b'mod ċar u mill-qrib qiegħed jolqot liċ ċittadini li aħna nirrappreżentaw. Hemm ftit ukoll eh, suġġetti bħala MEP illi tant nara tant rispons miċ-ċittadini li rappreżenta u naħseb li dan huwa lura suġġett li aħna bħala parlament irridu nkunu responsabbli għalih għaliex jekk aħna ma niżgurawx illi ninfurzaw il-liġi, allura il-klim tagħna hawnhekk jisfa fix-xejn u dana wkoll huwa inkluż f'dan ir-rapport interessanti u utli. Hemm ovvjament differenzi kbar fil-mod kif l-istati membri trattaw il-kwistjoni tal-iskart u jiena nilqa l-fatt li għandna dawn id-differenzi nilqa l-fatt li r-rapport jgħat jirrikonoxxi il-kwistjoni tas sussidjarità għaliex għandna direttiva għafas tal-iskart u ħafna eh, minnkom eh, tiftakru lil Caroline Jackson illi kienet ir-rapporter dwar id-direttiva għafas tal-iskart u fost il-prinċipji li kienet eh, tisħaq dwarhom kienet tajt illi l-istati membri għandhom jingħataw sussedjarità kemm hu possibbli fiħdan il-qafas ta' miri stretti. U naf eh, li hija tassew disappuntata illi minħabba li nataw din il-libertà issa l-istati membri mhumiex qegħdin eh, iwasslu għal dawn ir-riżultati. M'aħniex qegħdin fil-fatt niksbu dawn l-anijiet u allura irridu <clears throat> u dan huwa xi ħaġa li nsibu fir-rapport, irridu mhux forsi ndaħlu aktar regolamenti, iżda nagħmlu tajjeb għal dak il-regolamenti li diġa' għandna biex bekk jaħdmu mod aktar effettiv. Din hija dan huwa l-qafas u jekk l-istati membri ma jaħdmux jgħin dan il-qafas ma se jiġri jiena konti xukjata wkoll biex nar kemm hemm ksur f'pajjiżi. jiena s li konna sejrin tajjeb, iżda ma kienx il-każ u għalhekk tajjeb li dan ir rapport qed jiffoka fuq dawn il-problemi. Jiena kol kuntenta niddefendi l-enerġija nukleari, iżda dina titisseħ teknoloġija tajba ħafna kontrolli stretti l-istess għall-inċeneraturi. Grazzi. Herzlichen Dank. Grazzi ħafna. Kellimni miss fisem il-Grupp Konfederali tal-Xelluk u l-Onorevoli Hontis. Grazie ħafna, President rapport ta' Sur, sur Gajs u interessanti meta zof moħħok li kien hemm ħafna li applikaw l kumitat tal-petizzjonijiet imma l-problema tal-iskart huwa wieħed eh, gravi ħafna u hemm problema dwar kif l-istati membri qegħdin jimmaneġġjaw il-kwestjoni tal-iskart mill-lat tal-ambjent u tas-saħħa pubblika. Jien nixtieq nisħaq fuq dal-ħanajt. Huwa veru li r tal-iskart li nitfnuhom mhux l-aħjar soluzzjoni ma f'pajjiżi bħal tiegħi fejn dewmiem dwar il reċiklaċ tal- risorsi hemm problemi f'dak nazzjonalizmiż bla. Ħafna li huma legali qed joħolqu ħafna problemi eh, f'livell lokali qed ikun hemm ċerta konflittu wkoll u dan qed ikollu konsekwenzi gravi għas-saħħa u għall-ambjent. Qed nara li hawn il-kummissarju hawnhekk għalhekk nixtieq ngħid ukoll li f'ħafna każijiet eh, il-Kommissjoni taqbad taħsel taħseli id u tintervjeni 50 wisq każijiet. Nafu li biex ġi preparat il-pjan tal-manager ta' diskart dwar l-studji ta' l-impatt fuq l-ambjent hemm ħafna nuqqasijiet. Il-Kommissjoni mista' tintervjeni. Jiena naħseb li ġenerali dan ir-rapport huwa utli ħafna bħal ħaġa li rridu nsegwu fil-solvu dil-problema. Grazzi ħafna. Issa l-isem EFD l-Onorevoli Salavrakos, minutu nofs. Grazzi ħafna, għabel kollox nishti nifraħ l-sur Iturgajs għal dan ir-rapport verament tajjeb. Aħna nabliħ biex għamil dan mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Il-gvernijiet Irridu jagħtu servizzi li huma effiċenti f'dak li għandu x'jaqsam mal iskat għax huwa aspett li għandu ambjent għandu impatt verament serju fuq is-saħħa tal-ċittadin. Sa l-2030 skont il-ġnus maqula wieħed ħajkollu jiffaċċa ċerta eh, sfidi kbar l-immigrazzjoni, l-ambjent u f'dan is-sens il-manager tal-iskat huwa parti essenzjali, fundamentali. Kif hemm fir-rapport wieħed irid japplika l-direttiva tal-2008 fej hemm ċerta eh, eh, regoli wieħed irid isegwi dak li nixaqsam il-ħarsin tal-ambjent u tas saħħa pubblika billi ikun hemm eh, maniġġar adekwat tal-iskart tiġi involuta l-soċjetà kollha mill-amministrazzjoni reġjonali, lokali u ċittadini wkoll li biex jieħdu parti fir-reċiklaġġ. Il-maniġġar tal-iskat huwa parti importanti wkoll mill-lat ekonomiku u wieħed irid jieħu nota ta' dak li qed isir u mm, bħalissa mhux ħaġa li għandna eh, ninsew. Grazzi ħafna. Naddu issa għassur Molzar. Grazzi ħafna President biljuni tonnellati ta' skart u ħafna minn dan li huwa skart speċjali. Dan huwa biss parti minn dak li jipproduċu l-Indja u ċ-Ċina dak li huwa skart. qed jiżdiedu l-ispejjeż biex biex nneħħu l-iskart u rridu eh, per eżempju eh, mill-Istati Uniti skart teknoloġiku jispiċċaw fl-Afrika u ħafna mill-flixken tal-plastik Ġermaniżi jispiċċaw fiċ-Ċina. Fej iżiru uh, ġugarelli u eh, eh, pupi u ftit wisq qed tiġi riċiklat. U hemm il-downcycling ukoll fej u hemm l-iskat li qed jintrema b'forma illegali u hemm trasport ukoll ta' skart min naħa l-oħra tal-Ewropa l-esportazzjoni tal-iskart elettroniku jiġi kontrollat u għandhom jittieħdu miżuri biex nevitaw li noħolqu dan l-iskat mill-bidu. Sfortunatament, l-Unjoni Ewropea ma tantx għamlet biċċa xogħol tajba biex eh, biex taħt eh, eh, bozzot li huma effiċenti fl-enerġija u ma nibżon iżjed nukleari. Sena d-dusta għal-summazzjoni l-Onorevoli Mazzoni, Signora Mazzoni. Grazie ħafna President, jena nishtiq nirringrazzja l-rapporter tagħna sur Utorgaz, e nirringrazzja ħas xogħol li għamel din l-rapport tal-inizjattiva propja mill-Komitat tal-Petizzjonijiet ġiet minn din il-bżonn li ħassejna, ħassew iċ-ċittadini tagħna Eh, u ma talbu l kumitat ta' petizzjonijiet fej eh, għamlu ħafna, fej għerkru ħafna dwar eh, tip ta' bus li kien qed isir u l-implementazzjoni mhux korretta tal leġizlazzjoni tal-komunità f'dak li xjaqsam l-ambjent u speċjalment f'dak li xjaqsam l-maniġar tal skart 114 petizzjoni fi periodu ta' żmien li wieħed jista' jgħid li kien qasir li ġew minn 16 l-istat membru. L-iżjed minn Spanja, l-Irlanda, eh, l-Italja u l-Greċja, minn hemmhekk ġew prinċipalment u it-gergil l-iżjed reċenti kien wieħed li kien jaqsmu ma l-implementazzjoni mhux korretta tal-leġislazzjoni meta wieħed jiġi eh, eh, ta' jiġu stabiliti ċentri tal-trattament tal-iskat. Hemm ħafna teknoloġija moderna li qed tiġi użata, ma dubji dwar l-użu ta' teknoloġija dak l-inċineraturi u landfills Dini ħagġa importanti li namlu għassa krizi ekonomika, għad kolla l-effett eh, devastanti fuq l-Unjoni Ewropea. L-Kommissjoni għamlet ħafna studji fuq dan eh, il-settur. U l-Kommissjoni qed tipproponi li jkun hemm użu differenti tal-iskart li għandu jiġi trattat bħala skart. U dana nifranka xi 72 biljuna għall-Unjoni Ewropea jekk kun hemm ġestjoni adekwata tal-iskart dana jista' joħloq 40,000 impjeg u dawn se jkun hemm effetti pożittivi għall-ambjent u għas-saħħa wkoll dat huwa l-tħassib tagħna. Grazzi ħafna. Ikkellimni biss. Is-Sinjura Paljedelli għandha minuta. Grazzi ħafna. Jien ukoll nixtieq nifraħ li t-sur għajs għax verament prepara rapport li huwa bilanċat ħafna jirnexxilu eh, jitratta eh, forma delikata u serjetà kbira suġġett li daqshekk huwa daqshekk problematiku bħalma huwa eh, l-iskart Namel referenza diversi punti fil-dan il-rapport. Naħseb li ċerta minnhom ħajajnu l-Kommissjoni u l-Istati membri biex ibidlu il-politika tagħhom biex e, ikunu jistaw jiffaċċaw għal problema li qed jaffettu li l-affettu għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Apparti minn dan din hija problema li qed tiżdied naħseb li din hija e, e, obbligu bażiku tal-Istati membri li jinformaw liċ ċittadini tagħhom tagħhom mhux biss fil-kulleġġi imma għandhom jistabbilixxu relazzjoni ta' fiduċja fuq suġġett li taffettwa lil kulħadd. Jien naħseb li hija ħaġa evidenti li meta wieħed iżomm f'moħħu nuqqas ta' rispett tal-ħarsin tal-ambjent għanna nkunu zjed deċizi fil attrazzjoni tagħna għandu jkun hemm kooperazzjoni u jiena disposti nagħmel dan. Grazzi ħafna. Signora Manner, għamilu ta' nofs. Grazie ħafna jien nixtieq nifraħ lil rapporter is-Sur Turgajs fuq rapport verament tajjeb fl-2004 sal-2010 il-Kumitat tal-Petizzjonijiet eh, studjaw 114 petizzjoni dwar proċeduri li għandhom xaqsmu ma' leġizlazzjoni tal-ġestjoni tal-iskarti. ħaġa eh, li tħasseb il-ċattadini, hemm differenzi kbar fil-implementazzjoni tal-politika tal-iskart fil-Stati membri. Din ħaġa li għandha naġixxu fuq għandna nieħdu azzjoni. Id-direttiva dwar il-qafas tal-iskart hemm sitt stat membri biss li implementawa fil-ħin allokat. Ma nix ninsew li l-iskart huwa risorsa. L-iskart hija ħaġa li tista' tejjeb l-effiċjenza tal-Unjoni Ewropea u l-impjegi wkoll. Grazzi ħafna. Tkellimt 30 sekonda inqas, allora issa Sinjura Miranda. Grazzi ħafna. Sur, sur Turgajs, jena wiz nibza li inti mux tiddefendi li stess idejat li inti defendejt mela kont fil-poter. Inti mux qed tagħti priorità fuq prevenzjoni, eh, riċiklaġġ, użu mill-ġdid, dak li semmejt meta dak li semmejt fil-rapport imma mhux dak li għamilt meta kont fil-gvern. Il-gvern ta' Galizja qed eh, jippjana li jagħmel inċineratur ġdid li jidher li huwa eh, soluzzjoni ġdida biex wieħed jitratta l-iskat alla volja. Dan ħajaffettwa 3 eh, miljun persuna ma kien hemm nebda evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent. Għażiltu li tħaffu f'dak il-każ ma segwejċ 6.16 eh, eh, u 18 li kien li xaqsam ma dialogu l-informazzjoni. Evidentement, aħna segwu il leġislazzjoni fl-iskart fl-Europa. Allora bok ebat il-rapport tijak l-gvern ta' Galizja. Grazzi. Grazzi ħafna. L-onorevoli Angurakis. President, dan il-rapport jgħamil referenza għal reati fil-settur tal-ambjent u dak li nixaqsam niskart imma sfortunatament ma jibiddel xej. Jitkellem tajjeb dwar il-direttiva tal-2008 fejn wieħed eh, jagħti importanza l-inċeneraturi li huwa ħażin għas-saħħa tal-persuna. L-unika ħaġa li jagħmel li hemm xi nies li jaqalgħu ħafna flus minn da. U ħafna drabi hemm taħlita ta' dak l-iskart li huwa perikolus, perikolus u oħrajn li le. Dispeċin qed ninterrompuk il-President waqaf il-kellim ma jgħidilek forsi tista' titkellem xi naqra naqra bil-mod, iżjed bil-mod għalli eh, ntikom ziet eh, ħin, ma nkella mux ħanif ninterpretaw tijajt il-president. Forse tixtiq li niprab nibda mill-bidu, tajt il-kellim, il-kellima. Hemm kien hemm referenza diversi reati li għandhom x'aqsmu mal-ambjent. U hemm periklu eh, għall-ambjent u għas-saħħa tal-ċittadini Ewropej Greċja, il-Greċja eh, eh, f'seta partijiet, specialment Kreta, hemm riskji kbar nħabba il-mizbla li hemm u anki l-ilma eh, fekali li kollom ħdej rib id-djar tagħhom. Wieħed għandu jieħu miżuri minnaw biex wieħed jagħti garanzija tas-saħħa tal-persuni. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Borghezio, minuta. Għanna rapport bilanċat li jirreferi wkoll għall prinċipju ta' sussidjarjetà u għalhekk qed jirrikonoxxi ruol importanti tal-Istati membri iżda qiegħed ukoll ifisser Unjoni Ewropea fuq binar differenti bħal pajjiżi. Minnaħa għandna ċertu reġuni bħall Napli u anki l-kampanja illi ma tal-mistħija għalina li issa għanna il-karta tal-identità tal-istat taljan. Din hija xi ħaġa li nibqgħu ukoll aħna insostnu. Umbagħad għandna il-reġun tal-Padania fejn għandna diversi sintki anki membri tal-partit tagħna tal-Lega iżda huma wkoll qegħdin jagħmlu differenza qegħdin jikkontrollaw iċ-ċittadini biex naraw li jkollna reċiklaġġ. Dan huwa eżempju għall europa dan il-parti ċivili tal-pajjiżna. U allura tajjeb illi anki nindikaw l awtoritajiet Ewropej dawn is-sitwazzjonijiet illi intenni huma anki um ta' periklu għat-turisti Ewropej illi jmorru f'dawn iż-żoni. Grazzi. Kollege Borgizio, wir haben eine blaue Karte an Sie von der Kollegin. Grazzi, Sur Borgesio, għanna eh, blue card għalik. Disposta rispondi? Kredo ehm, sia l eh, Dan darboħra kollega Borgesio ti referi għal Padania. Nishti unkunna fjek dan huwa post ta' maġinazzjoni bħal xi post ieħor ipotetiku li nisimgħu bihom fl-istejjer. Irrefera għal Napli l-kampanja, kampanja għandhom ukoll amministrazzjoni taċ ċentru Lemin, allura jekk qed jirreferi għall-Italja fil-fatt f'dan il-każ. Oh. In joġbok, Iva? Mikrofonu? Iva, tistaw u taraw fil-ktib tal-parlament illi għamek għanna dokument uffiċjal tal-parlament li jendika il-dan il-post il-Padania. Umbat nistaw naraw illi hemm ukoll ċertu sinjali tal- tal-triq. Din mhix xi ħaġa x'invenzjoni tal-lega. Din hija xi ħaġa li tistaw taraw anke fis-sinjali tat-traffiku. Herzlichen Dank für die Klarstellung. Als nächster Grazie ħalli ċajtenna dik il-punt. Il-kellimni mes u l-Onorevoli Bulan sul Bulan. Grazie ħafna, President. Il-rapporter, il-sur e Iturgajs, e għamel bitċa xol verament tajba. U verament kellu paċenzja kbira u ħafna tellu ħabta żmien biex jirrapporta rapport tiegħu. Issa għanna rapport d-dimna jistaw indirizzaw l-Kommissjoni l-Konsil u nuru l-tħassib ta' t-ċadini tagħna. Dana jura l-valur tal-liġi tal-petizzjonijiet. Ħafna mill-petizzjonijiet għandhom xaqsmu mal-ambjent u daw ħafna minnhom eh, għandhom xaqsmu mal-iskart. Din hija problema tas-soċjetà. Aħna nikkonsumaw, nikkonsmaw u nkomplu nikkonsmaw issa qed nirrealizzaw li dawk l-affarijiet li ma nikkonsmawx ħafna drabi kull ma nagħmlu huwa narmuhom. Aħna għandna bżonn nejnu li ċittadini imma dan ir-rapport b'ximot ieħor huwa isu bħal żviljarin biex iqajjimna għax il-pajjiżi ma jikkontrollawx is-sitwazzjoni. Sitta biss għamlu transpożizzjoni tal-direttiva tal-afas tal-iskart. Il-numru ta' eh, tal-bit u petizzjoniet juru li il-postijiet, il-siti għal-mizbla huma mażula b'forma gerfxa. Dat settur jattira ħafna operaturi. U r-rapport e, ġanna e, noqodu attenti biex inkunu żguri li l-Kommissjoni timplementa d-direttiva fuq l-iskart kif suppost. E, għandhom ikunu viżibbli, għandhom kunu kredibbli, għax inkella nitilfu ħafna żmien verifikazzjonijiet u proċedura ta' iċċekkja li idumu ħafna. Ejja nisimgħu lil dawk li qed jagħmlu petizzjonijiet. Kollege, vi għam eine blaue Karte vom Kollegen. Grazzi ħafna. Issa għandna blue card minn naħa tas Rubik. Kjoġbok. Għandna blue card minn Honorable Rubik taċċetta l-mistoqsija kjoġbok. Iva, grazzi. Grazzi ħafna. Sur President, jien għandi mistoqsija sur Bulan. Eh, meta nitkellmu dwar il-katina tal-iskar, taħna nitkellmu dwar riżorsi li nistgħu nużaw, kif il ġejjin għalhekk nistgħu eh, ntejbu s-separazzjoni tal-iskar biex noħolqu l-valur miżjut hawnhekk. Taħsbu li din hija xi ħaġa possibbli u x'ngħidu dwar il-programm ta' riċerka tal-2020 taħseb li dan huwa bażi tajba biex nużaw dar-riżorsi b'mod aktar effettiv, grazzi. Grazzi ħafna Onorevoli Bulani ma. Iva, dan kollu jinsab fil-rapport tas-sur Turgajs. Ma nistax ngħid iktar minn dak li diġa għet jiena biex nirrispondi infatti. Grazzi ħafna tajjeb. Mela, l-Onorevoli Pirillo għal minuta. Grazie President il-mijiet ta' petizzjonijiet li waslu fil-Parlament Ewropew minn diversi pajjiżi e, jfissrunna kemm din il-problema hija gravi. Interessanti wkoll naraw l-attenzjoni li hemm għar-riċiklaġġ tal-iskart din hija xi ħaġa ta' interess għal ħafna reġuni. Fir-reġjun tiegħi kif il-kumitat seta' jara rajna li kien hemm perċentwal oli ta' eh, sustanzi tossiċi. U dan u koll huwa simili għal emissjonijiet ta' impjanti nukleari għal kemm aħna m'għandniex dawn l-impjanti. U allura sissa njorajna eh, din il-problema min-naħa tal-Kummissjoni u ftit pajjiżi biss huma qegħdin ma japplikawx dawn ir-regoli Ewropej fosthom l-Italja u allura t traffiku legali tal-iskart hija problema illi rridu wkoll nittrattaw fuq livell Ewropew. Grazzi. Gut, herzlichen Dank, Herr Kollege. Grazie ħafna. il mislo, sarbu għal-minuta. Grazzi ħafna sur President din ir-riżoluzzjoni Turina 115 il-każ minn 15 stat membru fejn iċ-ċittadini kienet jilmentaw dwar l-implementazzjoni tad direttiva għafas dwar l-iskart. Nafu li dan din hija t-tarsa tal-problema għalkemm ma nafux il-każijiet kollha fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet jien naf ċertu każijiet fir-Rumanija u dan kollu huwa indikazzjonijiet li l-Istati membri mhuwiex qegħdin jimplementaw din leġiżlazzjoni li hija essenzjali għall-ambjent u għas-saħħa pubblika. Hija wkoll inkwetanti sitwazzjoni eh, fil- eh, fl-iskar tħaffir. Jiena kemm il-darba nsem tħassib tiegħi dwar dan il-punt fil-Parlament u fil-Kummissjoni u l-Kummissjoni tgħidli li d-direttiva dwar dan it-tip ta' skart hija biżejjed biex tħares l-ambjent anke fil-każ tal-użu ta' cyanide. Għalhekk il-Kummissjoni tista' forsi tgħidilna x'jiġri jekk id-direttiva dwar dan it-tip ta' skart tiġi implementata b'mod daqshekk fqir hekk kif ġiet implettata din id-direttiva b'mod speċifiku eh, f'dan is-sitwazzjonijiet fejn il-konsekwenzi ħajkunu diżastrużi. Grazzi ħafna. Mela, ek spiċajna l-lista tal-kellima tagħna issa ngħaddu għall proċedura catch Mela għaw iktar kellima minn kemm għandna ħin allokat u għalhekk dak li se nagħmel ħannibda minn dawk illi talbuni mill-iktar kmini rritnuża xi metodu sfortunat biex nażel in-nies għalhekk minuta kull wieħed u l-ewwel l-Onorevoli McGuinness jogħġbok. Grazie ħafna x'nirringrazzja r-relatur ta' xogħol tiegħu fuq dan ir-rapport. Għal ħafna ċittadini li għamlu petizzjoni qudiem dan il-Parlament jiena jidispeċi ngħid li ħafna ċittadini li ma jpurtomx mill-separazzjoni tal-iskartu nixtieq ngħid li l-kuxjenza pubblika titqajjem f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġestjoni tal-iskart kemm fid-dar u kif ukoll fuq il-post tax-xogħol hemm ħafna xirdu nagħmlu fuq dan ir-rigward. Naħseb li jkun nies kellhom iżuru il-mizbliet li mhumiex qed jaħdmu sew, naħseb li jaħsbu darbtejn qabel jarmu żibel eh, f'boros eh, kwalunkwe f'pajjiżi hemm eh, miżbla li miżbla antika li issa eh, hemm bżonn ħafna flus biex ikollha ġestjoni tajba tagħha u tagħmel ħafna dannu għal nies li jgħixu viċin. Hemm ukoll kwistjoni ta' riċiklaġġ ta' tajers. Dinja qasam fejn ħafna eh, ħidma illegali u naħseb li mhux qed nieħdu valur biżejjed minn din l-attività. Grazzi ħafna. L-onorevoli tikkaw għal minuta kjoġbok. Il-petizzjonijiet indirizzati lejn il-Parlament Ewropew jindikaw nuqqas ta' rispett lejn il-ġiżlazzjoni Ewropea dwar il-ħarsin tal-ambjent u kif ukoll konsultazzjoni pubblika. Dawn ukoll juru tħassib ta' ċittadini mit tniġġis mill-iskart. Hemm bżonn investiment kbira għalhekk ħafna pajjiżi sabiex l-istrateġiji tar-rimi tal u kif ukoll infrastruttura adegwata u tagħmir biżejjed ikun f'postu. Il-Kummissjoni għandha tappoġġja lill istati membri permezz ta' mekanizmi ta' finanzjar u kif ukoll linji gwida ċari dak li għandu x'jaqsam ma' siti ta' miżbliet eh, brabta ma' żoni bħal skejjel u ċentri mediċi u kif ukoll naraw riski għall-ambjent, is-saħħa pubblika u l-ilma wkoll. Dan huwa neċessarju li jsir fil-fażi ta' pjanar bżonn ikun hemm bżonn ta' konsultazzjoni pubblika u għalhekk nitlob l-Istati membri jitkellmu l-awtoritajiet tagħhom biex eh, nipromovu l-aħjar mezzi għall ġestjoni tal-iskart. Grazzi ħafna. Il-kellimni miss l-Onorevoli Rubik. Grazzi ħafna sur President, jina napoġġa l-ideat illi issemew f'dan ir-rapport. Minna tiegħi jiena naħseb li għadna nagħtu ħafna attenzjoni lejn li proċessar ta' skart organiku, speċjalment fir reġjuni b'agrikoltura attiva. L-iskart organiku jista jintuża faċilment billi nħaraq per eżempju, però jekk nagħmlu dan nitilfu ħafna minn dan il-prodott. Jekk nużaw dal iskart l b'mod tajjeb, jista ikollna xi riżultati tajba. Għalhekk forsi l-Kummissjoni tista' tagħtina riżorsi mit-tieni pilastru li jistgħu jintużaw ukoll għal dan it-tip ta' skart f'din l-industrija. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevoli Paxka. Grazzi ħafna sur President u Komissarju. L-iskart huwa kwistjoni sensittiv ħafna għaċ-ċittadini. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tiżgura li direttivi fuq il-ġestjoni tal-iskart jiġu rispettati fl-Istati membri. Fil-bidu tas-sena l il-Kummissjoni ħarġet rapport li wera li l-Istati membri ma kienux eh, jieħdu l-ħarsin ambjentali b'mod serju fil-ġestjoni tal-iskart. F'każijiet ta' mijiet ta' miżbliet illegali u kif ukoll eluf illi ma jilħux ir-rekwiżiti neċessarji, il-Kummissjoni lek tagħmel iktar f'dan ir-rigward. Li proċessar tal-iskart jista' jkun settur ekonomiku ta' suċċess kbir ir-riċiklaġġ huwa tajjeb ħafna għall-ambjent hemm bżonn li għalhekk nerġgħu nirdupjaw l-isforzi tagħna sabiex ikollna mekkaniżmi aħjar għall proċessar u r-riċiklaġġ tal-iskart. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, kif qed qabel ħajkollna nipprioritizzaw u għalhekk il-kelim li miss ħajkun l-aħħar wieħed l-onorevoli Sakjeski, please. hemm miżbliet u installazzjonijiet li jew huma illegali jew inkella ma jirrispettawx ir-rekwiżiti legali. Din hija xi ħaġa inkwetanti ħafna u hija perikoluża ħafna għall-ambjent u għas-saħħa. Hemm riżorsi tajbin ħafna li qed jintilfu fl-iskart u f'dan il-qasam jistgħu jinħolqu ħafna xogħlijiet tajbin. Nridu nqajmu aktar kuxjenza fost iċ-ċittadini u ċittadini għandhom ikunu aktar responsabbli bl-iskart tagħhom u jirrealizzaw il-potenzjal li jista' jkollu dan l-iskart. Irid isir aktar xogħol ukoll fil-koordinazzjoni tal-ġestjoni tal-iskart fuq livell reġjonali u nazzjonali. Iċ-ċadini jrid ikollhom aċċess faċli għal informazzjoni oġġettiva, mhux biss kif jisseparaw l-iskart imma x'jiġri wkoll l iskart iktar il-qudiem. Għalhekk li modernizzar tal-ġestjoni tal-iskart għandu jkun investiment kbir u se jkun investiment kbir fl-istati membri. Madana kollu eh, din għandha tkun waħda mill-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea. Irdu kun hemm skambju tal-aħjar ħidmit bejn l-istati membri u din tkun ħaġa utli ħafna f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Mela, naslura għal-Kummissjoni bekk is-sena dil-kelma lill-Kummissarju Giorgieva għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President, un ringrazio wkoll l-onorevoli membri ta' din ehm, l-attitudin ta' din id-dibattitu li juri il-ħsieb tal-ċittadini tagħna wkoll. Għal-Kummissjoni l-ewwel priorità hija li nagħtu eh, namlu sekwenza tajba tal-azzjoni li tridu namlu. L-ewwel ridu tridu nżaw mill-ġdid, nirriċiklaw u nirkupraw. U jekk biss dan ma jkunx possibbli, irridu mbagħad immorru għal misbliet li jkunu bbażati fuq eh, evalwazzjoni tal-impatt ambjentali tajbin ħafna. Irridu nikkonsidraw ukoll it-trasportazzjoni tal-iskart għal din hija ħaġa serja ħafna li kif se ngħinuhom mill-Istati Membri. Dan permess tal-inigwida u kif ukoll eh, l-aħjar ħidmit possibbli rridu wkoll nistudjaw il-pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali biex niżguraw li ikunu adegwati u tajbin biex isolvu l problemi Għalla xar pajizi bl-aktar problemi serji, aħna ħanħejju laqat individwali biex eh, naġlu l-azzjoni li hemm bżonn tittieħed. Ovvjament, meta ma jkunx hemm biżejjed azzjoni, aħna maħniex se jkollna eżitazzjonijiet biex nibdew proċeduri ta' ksur Eh, diġa bdejna uħut u disadom għadejnu kol, pero eh, l-aħħar stadju għandu jkun eh, tinada għoddim il-Qorti tal-Ġustizzja minħabba ksur ta' regolamentazzjoni Ewropea. U ħafna mill-każijiet ambjentali huma infatti dwar in-nuqqas ta' ġestjoni tajba tal-iskart. Jiena naqbel fis-sħiħ li mhux biss għana nagħmlu ehm, il-xogħol tagħna sew f'pajjiżna però anka nħejju l-eżempji għal eh, pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw għaliex dan ikollu implikazzjonijiet għall istatus tal-pjaneta tagħna. Jien ma sax naqbel mal-punt illi intqal mill-membri tal lament illi qalu li f'dan iż-żmien ekonomiku il- uh, l-użu mill-ġdid tal-iskart għaf fil-fatt opportunità tajba u m'għandniex għalhekk eh, nġibu skuża ta' kriżi biex ma nużawix. Kemm ukoll kustjoni tal skarta ta' tħaffir wara l-inċident tal bejomare u kif ukoll ir-rapport internazzjonali aħna ġejna b'direttiva stretta, bliktar waħda stretta fid-dinja infatti u aħna qegħdin naħdmu mal-pajjiżi fil-qrib ħafna inkluża Rumanija biex niżguraw illi ikun hemm Eh, ħarsin ta' din id-direttiva u kif ukoll tiġi implementata. Eh, l-aħħar net eh, punt dwar il-kuxjenza pubblika iva aħna żgur idu naħnu f'dan il-punt nixtieq ngħid li naħdimt ħafna mill-karriera tiegħi naħdem fuq l-ambjent u jiena bdejt minħabba l-fatt li membru tal-familja tiegħi marat b'mod irrevokabbli minħabba ta' tniġis fl-ilma. Għalhekk jiena naqbel ma l-attitudni ta' ċittadini u tal-membri tal-Parlament tagħna b'mod sħiħ. Grazzi. Thank you very much, Commissioner, having in mind that this is actually... Grazie ħafna. Signora Kommissarju, naħseb li meta naraw dinġem il-Kumitat tal-Pensjonijiet u għatajb ħafna li tistaj tindirizza il-pubbliku u kol f'dan il-rigward. L-aħħar net għalhekk għandna eh, relatur l-Onorevoli Iturgajs Angulo. Żewġ minuti jogħġbok. Grazie ħafna, President. Specialment nishtiq nirringrazzja l signora Giorgeva, l-Kommissarju għall-opinjoni verament interessanti u kif ukoll kollegi li intervjenu, xiftit minnhom nishtiq ngħidilhom li kien kummenti per pereżempju dwar l-opportunità jew nuqqas opportunità ta' mekkux ħaġa tajba għal dibattitu għawek minn li ġej mill-Kumitat ta' Petizzjonijiet. Jiena nixtieq defendi l-Kumitat ta' Petizzjonijiet biex jitħaddet dwar dawk tip ta' affarijiet. Dawk li għamlu petizzjonijiet mit-ċittadini eh, kitbulinna apparti li għam dak li għamlu uh, komitati oħra pempju bħal uh, dak tal-ambjent u u kumitati oħra li se jagħmlu l-opinjoni tagħhom meta l-ċittadini japplikaw lilna, jagħmlu petizzjoni lilna jixtiequ li aħna tu soluzzjoni għal problema li jkuma ikollhom. Ma nistgħux nħarsu lejn ħadd ieħor, inkella ma jkun hemm nebda sens li l ta' petizzjonijiet jeżisti. fil-parlament. Jien nixtieq ukoll l ċertnajt l-ċerta kollegi li dawk l-għamlu petizzjonijiet eh, li ħafna drabi ħafna drabi hemm nuqqas ta' effiċenzja u nuqqas ta' kapaċità li għamlu eh, x-xogħol tagħhom. Imma dan ir-rapport ukoll tħarisna lejn dat tip ta' problema u hekk nitolbu lill istati membri biex huma jagħmlu transpożizzjoni tal-direttiva u jagħtu garanzija tal-rispett ta' dak kollu li d-direttiva teżiġi. Teżiġi. Dak l xjasam li maniġa tal-iskat għalhekk President jien li minn dan ir-rapport mill-klim stess li semmitin li tatna il-Kummissarju Giorgieva naħseb hija ħaġa li għanna triq dimna diretta, diretta eh, biex insolvu l-xiftit mill-problemi li smajna minn diversi gruppi grupp problemi li għandhom xaqsmu ma dan minn il-kwestjoni. Imma eh, jisħaq fuq il-bżon li man eh, man kunemx iżjed dew minn unħarsu lej postijiet oħra biex insolvu eh, din il-problema ta' ħafna nies li qed daw il-petizzjonijiet minn diversi partijiet tal europa Grazzi ħafna, mela. Wasalna l-luq ta' dibattitu fuq dan il-punt tal-aġenda. Fuq il personali nixtieq nirringrazzjakom ħafna. Din hija l-ewwel sessjoni tiegħi bħala President u nixtieq nirringrazzjakom fatti tad-dixxilpina tagħkom. Grazzi ħafna. Herren links und rechts und Damen links und rechts von mir wäre das auch nicht möglich. Memx bżon minar in-nies taħdejja da ma kienx ikun possibbli. Imma minar ma naħlu aktar ħin issa nadu arraf.